El señor presidente. El presidente. Buenos días, amigas. L-ewwel l-odwa tajba, sinjuri, ħbib, ħaniftu s-sessjoni ta' dal-għodu u l-ewwel punt li għanna fuq L-agenda huwa ir-rapport tal-kollega Stana Sur Kalfin fuq loti ta' garanzija tal-Bank Ewropew għall-investiment kontra telf, mis-self u garanziji għal proġetti barra mill-Unjoni Ewropea. Immedjatament naddu għal Sur Kalfin li huwa ir-rapporter Sur Kalfin taf li għandek erba' minuti biex titkellem Għambat għandek sitta propjament imma t-nejn zommon biex tala id-diskussjoni fl-axħar. Pero jek t-tkellem sitt minuti, issa tista pero mbat ma jkollok xans t-tkellem fl-axħar. Mela aħjar eba minuti. Grazzi, Sir President. Mr. President. President, Signori, Aziz kollegi, il-mandat attuali għal-Banka Europea tal-Investiment uh, għal dawn il-proġetti barra mill-Europa, eh, Unjoni Ewropea eh, jiskadi barra Ottubru u għalhekk irridu naqblu fuq estensjoni li l mill-Ottubru. Il-Parlament diskuta din il-kwistjoni matul ħafna xhur u waqt dan il-perjodu aħna diskutajna ħafna idejat u provajna nisimgħu l-opinjonijiet tal-partit interessati l-prinċipali. Aħna kellna ħafna laqat kemm barra kif ukoll ġewwa l-Parlament fost il-gruppi politiċi li kienu qed jaħdmu fuq din il-kwistjoni. Għalhekk issa huwa din opportunità li nirgrazzja l-kollegi tiegħi kollha d-dedikazzjoni tagħhom u l-ħidma tagħhom l-standards professjonali tagħhom u il l-fat li provaw jiksbu hmm, ftejm fuq eh, mandat li se jagħmel differenza fil- konformi ta' l-għaniet tal-Unjoni Ewropea nixtieq ukoll nirringrazzja l-Kummissjoni u l u koll l appoġġ tagħhom. Issa għandna abbozza deċiżjoni li l-Parlament se jivvota fuqu u dan jagħti iktar koordinazzjoni bejn il-Bank Ewropew ta' Investiment kif ukoll il-Korpi l-oħra tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm iktar trasparenza kif ukoll partecipazzjoni tal-partijiet interessanti interessati li jkun hemm iktar monitoraġġ u deċiżjoni li se tsejb il-viżibilità tal-impatt tal-attivitajiet tal-bank. Għalhekk din id-deċiżjoni aħna se nkomplu nwessaw il-pożizzjoni komuni mal kunsil mill-Kunsill Ewropew la bosta deċiżjoni dan fih il-profil ta' soċesta dan il-bank bħala istituzzjoni prinċipali bħala bank ta' investiment prinċipali fl-istess waqt peress li qed nitkellmu dwar l-istituzzjoni Ewropea dan il-bank huwa mistenni li jikkontribwixxi l-anijiet tal-Unjoni Ewropea bil-oddot u mezzi li dan għandu. L-emendi proposti uh, huma uh, msejsa fuq l-esperjenza u kif ukoll il-fatt li dan il-bank bħala bank prinċipali m'għandux jiġi perikolat. Il-Parlament qed jipproponi li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-external l Service il-Kunsil u il-politiki ta' l affarid barnin. U għalhekk eh, rritu ikun hemm żvilupp fuq l-impatt fuq l-ambjent u rritu ikun hemm rapport ukoll ġalla darba jispiċċaw l-istudju u mbagħad dan irid jikkontribwixxi wkoll qed neħet tal-faqar qed jista tal-tibdil klimatiku kif ukoll li jistimulaw l-SMEs fil-komunitajiet lokali il-sistemi ta' monitoraġġ u li jgħatu rapporti jippermettu li jkun hemm iktar trasparenza akċess għall-informazzjoni u bekk il-partijiet interessati jkollu jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom f'kull stadju tal-proġett. U eh, ammont ta' 2 biljun euro se jenata għall-ambjent u proġetti li għandhom xaqsmu mal-ambjent u dawn għandhom biju kontribuċu l-sforzi tal-Unjoni Ewropea u l-pajzi msiħba sabiex dawn jiffinanzjaw il-politiki li għandhom xaqsmu mal-klima. li dan l-istrument il-ġdid se joħloq inċentivi ġodda l-pajzi li jirċivu dan sabiex dawn jikontribuċu għal e, għajna fil-naqis ta' tibdil klimatiku u garanziji mill-bank u hemm deċiżjoni diffiċli dwar il-garanziji li eh, trid tittieħed eh, diffiċli għall-istati membri jekk ikun hemm żieda fil-livelli massimi se jkun hemm 9% ta' kontribuzzjoni iktar għall-fond. Imma bil-banda l-oħra qed nitkellmu dwar strument tajjeb ħafna li eh, joħloq leverage kif ukoll li ikun hemm iktar istituzzjonijiet li jkunu jixtiequ jinvestu fil-proġetti Ewropej. Din il-proposta l- Zieda fil-level massimu ta' xi 1.7 biljun euro hekk il-bank se jkun jista' iżom l-intensità tal-attivitajiet tiegħu fil-pajjiżi tal-pre-adeżjoni eh, kif ukoll fil-reġjun tal-Mediterran. Is-sena l-oħra waqt il-Kunsill il-finanzjament eh, eh, itkattar eh, u għalhekk eh, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkompli tejn il-Balkani tal-Pument kif ukoll l-Afrika ta' fuq speċjalment f'dawn iż-żminijiet mhux qed nitkellem dwar ħafna spejjeż ehm, sustanzjali u l-benefiċċji u l-għanijiet se jkunu ħafna għalhekk nixtiequ nitolbu lill bank Ewropewa tal-Investiment li jkun jista' jagħti iktar eh, rapporti fuq l-iżvilupp, l-ambjent, id-drittijiet tal-bniedem u dawn l-aspetti li jeżistu fil-proġetti tagħhom. U dan irrid ukoll ukoll eh, jitlob lil dawk li promovu eh, il self li jikkonsultaw il-partijiet interessati lokali aħna ukoll eh, nishtu ma nixtuqx li dan il-bank juża tax havens u qed nipproponu wkoll li jkun hemm grupp ta' ħidma li jissuġġerixxi li s-self ikun tajjeb u donaturi ikunu ħafna kol sal-2012. U irrid ikun hemm iktar effiċjenza fi kol trasparenza tal ewropa u viżibilità tal-Ewropa. Grazie. Eh, tiene la palabra ora in nombre de Issa ħanaddu rappresentant tal-Kommissjoni, il-Viċi President, il kommissarju Semkalla. President, Honorable Member. President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzja r-rapporter Sul Kalfin u nixtieq nirringrazzja l-membri l-oħra tal-Parlament tal dan l-approċċ tagħhom kostruttiv fuq din il-proposta li tisaq fuq l-interess eh, importanti li l-Parlament qed mm, juri l-attivitajiet tal-Banka Ewropew tal-Investiment. Jiena nemmen li issa l-Parlament kiseb rapport bilanċjat, rapport li se jagħti bażi solida għal negozjati li daqsi jsir eh, mal-Kummissjoni u l-Kunsill. Dan l-aħħar il komissjoni ħarġet bi proposta leġislat attiva ħallibek e, e, deċiżjoni 633 e, 2009 sax isi tiġi reveduta kif ukoll il-mandat estern tal- EIB. Issa wasal li żmien li nieħdu deċiżjoni f'waqta ħalli bekk li EIB tkun tista eh, tagħmel il-ħidma tagħha esterna sal-2013 waqt li fl-istess eh, waqt issaħħaħ il-mandat eh, tiegħu għalli bekk l-investimenti li jaqgħu barra mill-Unjoni Ewropea dawn jkunu jikkonformaw iktar mal anijiet tal-Unjoni Ewropea speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ma' tibdil klimatiku u l-iżvilupp. Dwar il-vot li se jseħħ illum tresqu ħafna mendilli huma aċċettabbli għall-Kummissjoni Dawk l-emendi għandhom xjaqsmu ma' talba sabiex l-aspetti ta' żvilupp jiġu imsaħħa kif ukoll mbagħad sejħa żieda fil-livelli massimi reġjonali tal-mandat ġenerali bekk dan jista' jippermetti l-bank jista' iżom livell raġonevoli ta' attività f'xi reġjuni partikolari speċjalment dawk ta' qabel ta' pri adeżjoni u li għalbi jkun jistaw kol jħossem fil-sforzi konġunti tagħna sabiex natu għajnuna l-leġitu l-Tunizija fit triq tagħhom lejn id-demokrazija. Mbagħad kien hemm talba l-iktar trasparenza, rapporti aħjar u iktar effiċjenza. Mbagħad mill-banda l-oħra għall-emendi l-oħra eh, Se jkun hemm bżonn ta' eh, negozjati addizzjonali fil-kuntest ta' trialgu. Qed nitkellmu hawnhekk dwar restrizzjoni għall eleġibilità taħt il-mandat ta' tibdil klimatiku għal dawk il-pajjiżi li l-Kunsill jikkonsidra li ma mpenjawx ruhom u ma konformawx mal miri relatati ma' tibdil klimatiku. Mbagħad kien hemm xi emendi li kellhom lan li jiġu waqfa il linji gwida eh, tal-operazzjonijiet fuq livell reġjonali. Mbagħad l-atti delegati li ma permettux li jkun hemm orientazzjonijiet flessibbli u ġenerali kif aħna konna antiġibajna fil-proposta inizjali tal-Kummissjoni u mbagħad xi emendi li għandhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet fuq medda twila ta' żmien, pereżempju l-ħolqien ta' pjattaforma ġdida għal eh, kooperazzjoni żvilupp jew inkella riflessjonijiet fuq il-perspettivi fitur għal finanzjament ta' kooperazzjoni żvilupp, ġifieri dawn l-affarijiet m'għandhomx eh, xjaqsmu b'mod dirett mal l-implementazzjoni tal-mandat irridu aħna nimxu bil-galbu peress li dawn l-emendi jistgħu jdumu l-adozzjoni ta' tad-deċiżjoni u forsi Ah, jista eh, ma nixruqux aħna li konna negozjati twalu komplikati. Il-trialogu bejn l-istituzzjonijiet dan se jibda fuq bażi tar-rapport adottat illum lan komunu huwa li ikonna deċiżjoni adottata wara s-għabaj is-sajf ħalli bekk ma nippermettux li jkun hemm xi riski eh, jekk ma jkunx hemm deċiżjoni ta' sa' Ottubru għax jekk iva se jkun hemm is-sospensjoni tal-attivitajiet tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Grazzi ħafna, issa fissa il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin għal żewġ minuti u nofs għandna s-Sur Pejjon. Merci. Eh. Grazzi, grazie ħafna, President. Permet nibda billi nirringrazzja l-kollega tiegħi Sur Kalfin għal eh, din il-ħidma eċċellenti li dan wetta u fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin il-kollegi Haldala Janzoven u Hadatoro. Iġifiri da qed nitkellem dwar ix-shadow reporters. Jiena mhux se nidħol fid-dettalji dwar il-proposta Calvin. Um, u diġa tkellem dwar il-mandat fuq it-tibdil klimatiku u um, li eh, il-kwistjonijiet soċjali, ambientali, tal-bniedem li għandhom eh, jiġu studjati u rrid ikun hemm konformità wkoll ma' politiki oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri il-Parlament hawnhekk jaqbel irridu aħna nibqgħu maqudin waqt dawn in-negozjati diffiċli se jkollna mal-Kunsill. Nixtieq jiena nqajjem żewġ punti fejn ma tantx jiena kuntent. Huwa bid-dispjaċir li fil-Kumitat eh, tal-Affarijiet Barranin li votajna mal-gruppi l-oħra li mm, irridu nħejju il-Bank Ewropew tal investiment tal-Mikrokreditu ġifiri għat ma kienx hemm xogħol fuq dan un mbagħad irridu nibdew nipproponu l-livelli massili l-2013 issa u għalek li bi ftejm mal-rapporter tagħna sur Kalfin u l-oħrajn eh, sar li noħarġu bi emendi fuq dawn il-punti għal vot li sejseħ fil-plenarja un mbagħad ħaġa oħra nixtieq inqajjem fuq livell politiku xi ħaġa li jilna nitkellmu l ftit snin issa meta eh, waqal ħajt ta' Berlin, aħna e, eh, mux bis rispondena permezz ta' tkabbir, forsi għandkom xie oġġezzjoni tal-mod kif dan sar, imma kien ċar li kellna bżon namluħ dan, imma mbagħad aħna waqafna l-BRD u l-idea kienet li, li BRD, skużawni, u mbagħad biex ikun hemm eh, tranzizzjoni ekonomika u demokratika din tranzizzjoni kienet importanti ħafna u eh, nafu li IVA eh, l-Unjoni eh, tipprovi ħafna finanzjament imma dawn il-fondi ma bżux l-2013 kif diġa semmejt u dibattitu li jena semmejt l lum dan qed juri li forsi se niltaqgħu ma' iktar problemi fil-futur qarib Dġa kienem vot li sar fuq il-reġjun tal-Mediterran, kienem rapport iħor ta' Kalfin dwar it-twaqif ta' bank ta' ta' co-investiment għal reġjun tal-Mediterran. Bek nistaw naraw li l-Unjoni ħerqana li tejn l-movimenti, l-prinċip pali demokratiċi li jeti seħu fuq naħa l-oħra tal-Mediterran. Grazzi ħafna jista nixtieq naddi l-mikrofonu lil Sur Bemen fisem il-Kumitat Devem. President, tkabbir ekonomiku ta' malajr fil-pajizi li qed jiżviluppaw mhuwiex ta' benefiċċju għal kulħadd fil-pajjiżi Afrikani qed naraw li hemm tkabbir bi ċifri doppi u per eżempju fi Addis Ababa, imma l-ugwaljanza bejn in-nisa jew il bdiwa mhux qed jingħataw dawn opportunitajiet għandaqs biex jitejbu l-livell ta' ixin tagħhom il-banek privati jafdaw fi l-kummerċjanti li iva jagħmlu li ħliwa iktar ovju minn nisa u l-bdiewa. Għalhekk permezz ta' din ir-reżoluzzjoni leġislattiva dan il-bank qed jieħu pass tajjeb ħafna il-qudiem mux għed netkelmu għahna fuq id-digi, il toro l-infrastruttura, dawn il-proġetti li għandhom xieqsmu ma' infrastruttura eh, din il-parti, ovvjament tal-attivitajiet tal-bank eh, trid titkompla, imma atturi lokali dawn eh, għanna nismawhom u rrid ikun hemm ġustizzja soċjali, aspetti ambientali wkoll li għandhom jiġu konsidrati ma' nix aħna u tax havens. Nafu li idea ġdida li l iib dan sejjejn il negozji żgħar u l-bdewa jiksbu aċċess għal kredit kreditu, per eżempju permezz ta' mikrokreditu jew il-banek lokali imma se jkun hemm bżonn ta' emenda addizzjonali għal mikrokreditu qed nitama wkoll li se jkun hemm kooperazzjoni tajba mal-banek tal-istati membri l-oħra. L-IB dan Iva, nafu li ehm, għadu attivitajiet ġodda din se tkun ta' odda fil-politika l-izvilup tal-Unjoni Ewropea se nkunu nistgħu kon noħol opportunitajiet indaqs f'dawn il pajizi ħalli dawn ikollhom tkabbir sostenibbli. Nixtieq nirringrazzja Sur Kalfin kif ukoll rapporters għall-ħidma tagħhom. Grazzi ħafna Sur Berman. Issa fissem il-Kumitat Inta nixtieq nagħti minuta lil ta' Dartmouth. Nis professjonali li jmexxu dan il-bank dawn daħlu kultura eh, differenti f'dan il-bank. Iva inataw self u garanziji eh, bil-galbu u għalek li memx ħafna self ħażin f'dan il-bank, imma dan ir-rapport qed jipprova idajje f'din il-kultura professjonali ta' dan il-bank u qed jippruvaw iwessaw il-mandat ħalli bekk dan jinkludi għanijiet differenti fil-politika. Il-Kummissjoni għalet li jekk il-kriterji kummerċjali jieġu eh, imdajfa xiftit, bla dubju ta' xejn il-garanzija se tkun affettwata bekk minn ħalla 16 se jkollu iħalla sal dawn l-affarijiet. Għalek ma nafx jiena jekk dawn in-nis li jħallsu t-taxxa fl-Ewropa u fil-Renju Unit li tant għandhom pressjoni fuqhom jixtiequ li l-flus tagħhom ikun biex isir avvanz ta' għanijiet politiċi politiċi li jaqgħu barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Dannu id-sur Deutsch ta' hawnhekk f'mana e, u suppost kellu jitkellem fuq il-Kumitat għal kontroll tal-Budget għalhekk se ngħaddi il-mikrofonu lil sur Kutas li se jitkellem fisem Ikon, il-Kumitat Ikon. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal dan u nafu li ehm, nixtiequ aħna niżviluppaw lat ekonomiku u ta' żvilupp u li jkun hemm naqis fit-tibdil jew l-effetti ta' tibdil klimatiku f'dawn il-pajjiżi terzi għalhekk is-suġġeriment li l-mandat jiġi imwessa. U din il-garanzija wkoll tippermetti u tejn il pajjiżi ta' pre-adezzjoni u li jkun hemm iktar sħubija mal-Unjoni Ewropea. Eh, L-EIB eh, jeħtieġ ta' riżorsi sostanzjali u eh, li huma personalizzati għalhekk li e EIB irid jikkonsidra l-inċentiv li għandhom x'jaqsma mm, pal pereżempju il-proġett Nabucco, Nabucco kif ukoll proġetti oħrajn ta' Toro joħloq u u koll ukoll rrit jagħmel monitoraġġ ta' proġetti finanzjati u e, dan għandhom jagħmluh mill-bidu sal-aħħar tal-proġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur Deutsch donna ma daħalx fl-awla għalek senna disa la dawk il-kellima li sejt kemmu fissem il-gruppi politiċi senna il mikrofonu sul kollino u li għandu żewġ minuti fissem il-Pepe Eh, Grazzi ħafna nixtinna ringrazzja il rapporter Sur Kalfin għal ħidma tiegħu bil-vot lum se nerġgħu insaħħu in l-garanzija eh, Ewropea eh, għal dan il-Bank Ewropew tal-investiment favur daw il-proġetti li għaw barra mill-Unjoni Ewropea u dispożizzjoni wkoll li tikseb iktar eh, sinifikanza u dawn l-affarijiet huma importanti ħafna għaswi u l-ħsib kif wieħed jaħseb fuq l-ekonomija. Jekk dan li IB se jaqdi rwol ċentrali l-Unjoni Ewropea, mbagħad l-Unjoni Ewropea bil-preżenza politika u ekonomika tagħha saħħaħ l-affarijiet u tagħmel dan lilin mill-frontieri tal-Unjoni. Intlaħaq kompromess fuq dan id-dokument tal-Kummissjoni flimkien mal-gruppi politiċi l-oħra id-dibattitu e, u dan kien konstruttiv ħafna kemm eh, fil-kumitat tal-budget kif ukoll eh, qed naraw waqt il-plenarja tal-lum. Temi importanti eh, dawn kienu l-appoġġ tal-SMEs lokali u li jkun hemm sinerġija bejn il-kooperazzjoni u żvilupp sabiex bekk il-miżuri fin-nofsinhar tad-dinja dawn mm, mm, ma jwaslux għal ħela ta' riżorsi. L-EIB li dan se jibqa bank ta' investiment li jagħti self u li kompeti fuq is-swieq internazzjonali u ma jagħtix finanzjament għal xejn u Nafu li il-proġetti ġew imwessa l-pajjiżi bħal-Libja u l-Iraq imma mhux għall-pajjiżi bħal-Belarusja li l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem li jinsabu fil-Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem dan eh, għandhom ikunu eh, hemmhekk fil-pajjiż biex wieħed jingħata il-flus. Eh, u nixtieq li ma nhar ħafna se jista' jinkiseb il kunsens tal-Kunsill u l-Kummissjoni. Ir-rapporter dan se jressaq emenda orali dwar dwar iż-żieda u koll fil-flus li jista' fil-Mediterran bekk jista' jkun hemm e, e, situazzjoni iktar stabli fil-Mediterran, speċjalment fil-dawl tal drajiet reċenti li seħu fil-Mediterran għal dak li xaqsam l-immigrazzjoni. Grazzi ħafna sa Idir li l sordart ma trid jagħmellek mistoqsija taċċetta Sur Kollina bil-blue card taċċetta l-mistoqsija Sir Dartmouth. Tistamel mistoqsija kieġbek? Uh, yes, sir. Um, iva, il-kellim irrit jikkonsidra l-ispiża ta' dan kollu fuq min qed iħallas it-taxxa kjoġbu. E Kontestara la Tista' twieġeb. Sur Kollina. Għalxiex l-operazzjoni kollha jew xi punt partikolari? mistoqsija nqisuha illi ġiet eh, mwieġba issa fissa mill-grupp soċjalista eh, Sur Farm. Tack talman, eh, kollegor. Först ett stort... Grazie president, kollegi. L-għanet nishtiq nirringrazzja rapporter illi għamil bieċa xol vera tajba unek ħadem mal-IB U anke ma' shadows mill-kumitati differenti tal-Parlament naħseb li għamil biċċa xogħol tajba ħafna fil-fatt il-kriżi finanzjarja u risk huwa importanti li jkollna istituzzjonijiet pubbliċi stabbli li jagħtu kreditu għall investiment importanti meta is-suq privat ma jkunx stabbli. Nitkellmu ħafna dwar il-ħolqien ta' strumenti finanzjarji ġodda u l-iżvilupp ta' dawk li diġanna, Però hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-attivitajiet tal IB barra mill-Ewropa u hemm tliet punti li nixtieq insemmi li nittama jiena tawwidem mhux biss fil-Parlament imma anke fil-Kunsill u net iktar kooperazzjoni bejn l-attivitajiet tal ib u l injegwida l-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea t-tirnet iż-żieda tal-livell massimu għal proġetti klimatiċi umbat, it-tielet irridu nżidu garanziji provduti mill-Istati membri. Ix-xogħol tal-EIB huwa bbażat fl-Ewropa ma jekk inħarsu lejn in-numru ta' pajjiżi li qegħdin jirċievu self dawn huma pajjiżi li qed jiżviluppaw għalhekk naħseb li rridu nżidu nollu l-istandards tagħna tal-evalwazzjoni tal-proġetti. L-EIB qabel ma jingħata l-investiment tista' tiddeċidi u tara jekk dan l-investiment u x'ħaj jilħaq il-miri Ewropej irid ikollna wkoll. Iktar trasparenza fil l-attivitajiet tal-IB fil-mandat estern tagħha għandna ħafna ktajjen komplikati ta' tranzizzjonijiet bħalissa jagħmilha diffiċli ħafna biex nifhmu eżattament x'qed jiġri irridu illi regoli tal-EIB fuq it-tax havens ikunu aktar ġusti. Ovvjament, irrid ikollna sistema li taħdem biex ikollna ekonomija tajba u għalhekk irridu nagħtu l-appoġġ tagħna lill-emendi orali li nittama kulħadd ħajkun qed jappoġġa li jippermettulna ngħaddu iżdet riżorsi lil pajjiżi bħal Eġittu u Tunezija dan huwa pass fi triq it-tajba fl-opinjoni tagħna u nittama l-Kunsill ħajappoġġjah il qudiem Grazzi ħafna. Issa fissem il-liberali u demokratiċi għal żewġ minuti u nofs s sur Haglund. Grazzi, President, jina u koll nishtiq nirringrazzja li rapporter tagħna l bicċa xogħol vera tajba u professjonali. Aħna kooperajna bejn il-gruppi kollha għalhekk ovvjament ir-riżultat huwa wieħed tajjeb. smajna nies fis-sala illi kienu qegħdin isemmu illi x-xogħol tal jarbi fil-passat ma kienx dejjem daqshekk tajjeb, però ma naħsibx li għandhom raġun, aħna qegħdin nimxu fuq il-mandat li għandna u ħankunu qegħdin niggwidaw li IB għal direzzjoni aħjar fil-futur. Issema ħafna dejat u opinjonijiet, però naħseb li tkun ħaġa tajba. Inżommu f'moħħna li aħna rridu nnegozjaw fuq il-mandat tal-EIB għal perspettivi finanzjarji li jmiss ġifiri mill-2014 il-qoddim. U f'dan il-kontest li rridu nevalwaw ċinu ma l-kompiti u l-mandati li għandhom jinataw li għajbi fil-periodu finanzjarju li jmiss u għalek xħajkunu il-rizors imbat li jġi bżon il-bank. Irridu nżomu għaf moħna din. Imba f'dan il-kontest nishtiq insemmi u kol zewċ punti l net ħagġa li semma s-sur Ferm ċe illi nistaw naqblu biex nżidu rizorsi għal-bank biex jużom fl-Afrika ta' fuq. Nasib din hija idea tajba u hija propju dan ix-xogħol li jiġġustifika illi li IB kollu mandat estern. Nixtieq nissemma wkoll xi ħaġa illi probabbli ħajsemmi wkoll is-sur Langstorm dal-waqt ħan antiċipah ċoħe il-grupp liberali ma jridx li l-IB juża il-rizorsi tijaw biex isellef il-flus il-Belarus u dan huwa wkoll skont il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea għaliex li ib huwa bank u għodda importanti ħafna u jrid jirrispetta dawn il-prinċipi. Mela biex nalaq naħseb nista' ngħid li ħdamna ħdimna b'mod tajjeb ħafna fil-gruppi politiċi kollha u r-rapportera mal-biċċa xogħol tajba ħafna ħabsab ħafna soluzzjonijiet għall problema kollha u naħseb illi meta nivvutaw għalih minn awwissi oħra dan ir-rapport ħajkollu appoġġ kbir. Nittama li l-Kunsill ukoll ħajħares li dan ix-xogħol b'mod pożittiv. Grazzi. Grazzi Sur Ħadlund issa fisem. Il-ħodor għal żewġ minuti u nofs Is-Sinjura Truppel. President, kollegi. Jina nishtiq nixtieq nirringrazzja u nifraħ lis sur Kalfin għal dan ir-rapport ambizjuż. Nixtieq nfakkar lill membri li kien il-Qorti tal-Ġustizzja illi ridet illi il-mandat jiġi determinat skont il-proċedura tal-kodeċizjoni u dana jfisser ovvjament illi il- parlament għandu sem akbar fih u aħna bħala MPs għanna nkunu kontenti b'dan. L-Unjoni Ewropea għamlet ħafna miri li li tamini faħħarhom fit-Trattat ta' Lisbona ġira kontra l-faqar illi l-ħarsin ta' demokrazija, l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. U għalhekk huwa ġustu xira illi li IB nużaw bħala strument biex nilħu dawn il-miri u mhux illi ixekkel biex nilħuhom. Dan ifisser li għandna ninvestu fl-ilma, s sanità, infrastrutturi, iktar rizorsi għas-saħħa u t-taħriġ għaliex nafu li dawn huma emmek biex nassiguraw il-futur tajjeb ta' pajizi terzi u biex nġildu l-faqar. Aħna, il-ħodor, toġobna ħafna dan il-mandat fakultattiv fuq il-tibdil tal klima ħajkun hemm 2 miljon euro imwarbina għal dan, jekk kunu, rridu kunu serji fuq il-ġidda sana kontra l-klima rridu naħdmu jitfit ma li għajbi fuq dan. Naqbel ukoll ma dak li suġġerixxa is-sur Kalfin, ċoħe li jekk aħna rridu nipromuovu iskabir u l-bidla ekonomika speċjalment fil- eh, zona mediterranja ċertament rridu nappoġġaw it-Tunezija u l-Eġittu u aħna ħankunu qegħdin nappoġġaw dawn is-suġġerimenti. Naħseb li rridu nżidu trasparenza wkoll tal-EIB. Kummissjoni resqet rapport imma dana mhux biżejjed waħdu aħna rridu trasparenza ta' veru. Għalhekk għandna ninvolvu wkoll l-NGOs u eh, organizzazzjoni oħra kwalifikati. Naħseb li dan wasal biex li IB jiġi aċċettat b'aktar mod wiesa u kena smajn ħafna dejat tajbin fuq dan, nittamaw li l-kunsil issa mhux ħajżomna lura. U l-kunsil ukoll ħajjin biex l-IB ikun jista' jilħaq dawn il-miri ambizjużi, nittamaw li l-proċedura taħdem b'mod tajjeb biex ngħinu ċittadini f'pajjiżi terzi. Grazzi Sinjura Trooper, is ngħaddi għas-Sinjura Kay Swinburne fisem il-Konservattivi u Riformisti. Grazzi. Meta nippruvaw niggarantixxu dawn il-loans għal proġetti fl-Unjoni Ewropea jew barra, Irridu zommu f'maħna l-damu miex bla konsekwenzi finanzjarji, jidher li jisadija tajba li l-flus Ewropej nablu iżjed bihom, per irridu naċċertaw li jkun hemm kontrolli ta' ġestjoni ta' riskju tajba biex inħarsu mhux biss li jissef imma anke lejn l-implikazzjonijiet tal-balance sheet li jkollhom. Aħna rridu hawnhekk qed nesponu il-budget tal-Unjoni Ewropea u allura dana jimplika li anke dawk tal-istati membri. Il-banek mhux dejjem ikunu konxi ta' responsabiltajiet tagħhom u għalhekk idu nitalmu mill-industrija finanzjarja nkunu ċerti x'inhu ma garanziji li qed tagħti l-Unjoni Ewropea. Irridu kunu ċerti wkoll li dawk l-individwi fl-IB u fil-Kummissjoni illi għandhom jihdoħsib daw prodotti finanzjarji u deċiżjonijiet daqshekk wiesa għandhom l-alfin espert adattat. Dan huma flus tan-nies u jdu nafqu b'attenzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Swinburn issa fissem il-gwe NGE għal żewġ minuti u nofs is-sur Portax. Grazzi ħafna Sur President. Illum qegħdin hawnhekk biex niddiskutu kemm it-kabbir ta' dan il-mandat, it-twessiħ tal-mandat illi huwa marbut ma' sistema ta' garanziji. Dan it-twessiħ tal-mandat huwa xi ħaġa li miexi fit-triq it-tajba. Il-bank ikun jista' jilħaq b'mod aħjar il-miri tiegħu. F'dak li rigwardja l-għajnuna għal l-iżvilupp. il-bank u l-Unjoni però ħajkunu soġġettu wkoll għal rating agencies u għalhekk dan hemm problema ta' garanzija. Idu noqdu attenti. Per eżempju, għadin investu fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fil-ġida kontra l-faqar, fil-miri tal-millenju. Imma daw, ma tantxu ma osma, feħan naraw xintrojtu jew xi gwadan. Mela, ejja nitkellmu fuq ir-relazzjoni tagħna ma' dawn ir-rating agencies. Ejja nitkellmu dwar kif innu possibbli li aħna noqdu daqshekk b'sebajnejn għal garanziji li jiġu jintnataw biex niġġildu l-faqar imma mbagħad ninsew il-reati finanzjari ta' snin li għaddew, ninsew għam daw, laqas biss rajnu ġejjin u d daw, dik hemm mistoqsija li supposta t-ninsaqsu president. Jina għandi rizervi ikolli najt dwar dan is-suġġett u ma rizervi ċari, sempliċi. Għanna Unjoni Ewropea li għanda politika esterna. Politika esterna ipokrita. Għax m'hemmx raġuni għalfejn f'dak għandu x'aqsa ma' drittijiet fundamentali u tal-bniedem għandu jkollna nataw għajnuna l-Libja imma mux il-Belarus xinu ma' kriterji li qegħdin applikaw hawnhekk idu kunu onesti u ċari. It-tieni aspett huwa il-servizz estern tal-Unjoni Ewropea dan għandu mandat wiesa inklut operazzjoni operazzjonijiet ta' natura militari. Issa jekk daw l-aspetti naraw flimkien, allura kif jista' jkun li l-EIB mhux fil-fatt qiegħed jitbiet mill-mandat oriġinali tiegħu. Grazzi ħafna. Issa fisem l-Ewropa ta' Libertà u Demokrazija is-Sinjura Andreasen, President. L-EIB juża fondi pubbliċi mill-istazzjonijiet mill-istati Ewropej biex jagħti self lil intermedjarji jew inkella lil persuni finali f-47 pajjiż. Istituzzjonijiet li għandhom ma, ma istituzzjonijiet li għamlu l-istess tip ta' xogħol, ir-rapportazzjoni tal aib mhuwiex wieħed ta' trasparenza. Fil-każ tas-self tal aib il-suppost għandu jmur għand l-SMEs permezz ta' banek intermedjarji il-pubbliku għadu ma jafx fejn qed imorru l-flus. Il-banek ma jgħidux. Lebi qed jagħti self garantit mill-Unjoni Ewropea illi l-budget tagħha hija finanzjata mill-persuni u ċittadini tagħha. Inna nivvutaw kontra dan ir-rapport u nħarsu l-interessi tan-nies li ħalsu t-taxxa. Grazzi ħafna nalqu dan ir-round mela bil-kumment ta' sinjura tas Sur Hartog fisem il-non affiljati. Minuta. Li IB tappoġġa il-politika barranija Ewropea, speċjalment dik ta' żvilupp tagħha jgħid ir-rapport Kalfin. Però aħna ma rridux li jkollna mandat politiku għalfej li IB qed jaġixxi barra mill-Unjoni Ewropea. Il-budget tal-IB huwa garantit mill-Unjoni Ewropea illi il-budget tal-Unjoni illi l-Unjoni Ewropea huwa finanzjat mill-ċittadini. Għandna pajjiżi bħat Turkmenistan il-pajjiżi eh, illi xejn huma pilastru tad demokrazija l-Venezuela il-Palestina, dana, immagina l-Gaza, da jisu fim ta' Mr. Bean, imma le, huwa ta' veru, għat jiġri dimna aħna ħankun għad ġildu din il-proposta mill-bidu sal-axar, ħan votaw kontra. Grazzi ħafna, Sur Hartung. Is-Sur Berman nixtieq jagħmellek mistoqsija bil-blue card taċċetta l-mistoqsija? Iva, kjoġbok. Grazzi President. L-Earl of Dartmoor donnu ma jifimx id-differenza bejn sussidji u self u s-Sinjura Andresen trid taqra l rapporta li irb u Sur Hartung ma jifhimx li l-Ewropa mhix gżira iżolata fid-dinja u jekk aħna rridu l paċu u l-istabilità fil-kontinent tagħna, allura rridu ninvestu f'pajjiżi oħra u dan ma nistax nagħmluh b'sussidji biss. Il-self huwa ħafna aktar faċla faċli biex nagħmlu dan Sur Hartung tista' tifhem din il-ħaġa, Sur Hartung jgħid il-President tixtieq twieġeb. Mela le, Sur Bernham, naħseb li taf inti illi Il-politika tfisser għażliet politiċi u aħna nażlu li nużaw il-flus tal-ċittadini Ewropej fil-politika tal-istati membri bekk tkun iktar sensibli l-ħaġa iktar tagħmel sens. Grazzi ħafna Sur Hartong ngħaddu issa għal kelliema individwali u l-ewwel waħda hija s-Sinjura Barbara Mattera li għandha żewġ minuti. Grazzi ħafna jiena nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal ħidma tiegħu fuq eh, il-mandat estern tal-EIB eh, dan ir-rwol tal-Unjoni Ewropea huwa ta' importanza kbira għal dak li għandu x'aqsam mal-impenn politiku li l-Unjoni trid eh, titrasmetti bħala eh, messaġġ il-nofsinhar tal-Mediterran. Hemm bżonn ta' sforz enormi eh, minnaħat tal-popolazzjoni jekk u jġildu għad-demokrazija għalhekk il ħitma tal-EIB hawnhekk tista' tagħti ħafna appoġġ fil-perjodu ta' tranzizjoni biex tgħin fil-bini tal-infrastruttura kif ukoll eh, biex tgħin l-SMEs lokali. Se jkun hemm u wkoll ta' fondi ta' xi żewġ biljun euro għal ħidma li jagħmel dan il-bank barra mill-Unjoni Ewropea u um, imma hemm riskju li mhux se jkun hemm biżejjed finanzjament u mm, il-żona fil-Mediterran se mm, titpoġġa fil-riskju u anka dawk il-pajjiżi li Signora Matera, l-interpreti għadni għajdu li li ma jistawx ilaħqu miegħek jekk jogħġbok jekk tista' tkellem ħarira ħsar bil-mod forsi jkunu jistgħu jinterpretawk il-kellima tiskuża r-ruħ, iva se nitkellem iktar bil-mod. Sabiex eh, nilħu eh, eh, l-anijiet importanti li jkun hemm livell la ta' koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea, servizz il-ġita azzjoni Asterma kif ukoll l-IB. Jiena nagħti importanza kbira li nistudjaw governanza konġunta għal dawn tlet entitajiet fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea fejn Umbat, u mbagħad ukoll jkun hemm ħolqien mill-Kummissjoni Ewropea ta' pjattaforma sabiex eh, ikun jistgħu jistudjaw flimkien mal-Parlament u l-Kunsil kif wieħed jista' jilħa eh, iktar għal sfidi esterni tal-Unjoni Ewropea eh, u kif jistgħu jistudjaw metodi innovativa. innovattivi. Il-kellima tiskuża ruħha għal talija ġlet qabel. Għal minuta u nofs, s-senjura Herzog. Thank you, President. Elnök biztos úr, kollégák, az európai beruházás... President, Commissario, kollegi, il-LIB eh, huwa importanti ħafna eh, u din il-garanzija tal-kreditu hija importanti ħafna l-IB u għatur uh, għandu rwol importanti ħafna fil-Unjoni Ewropea u din ir-rwol ħajkompli jizdiet taħt dispożizzjonijiet eżistenti lebda istituzzjoni ma għanda id-dritta monitoraċ fuq l-IB u din hija xkiel għal aktar tkabbir il-self barrani għandu jina aktar attenzjoni mux biss minħabba l-fatti li semmejt ma minħabba li aħna ma nistawx neżerċitaw l-istess tip ta' kontroll barra l-Unjoni Ewropea eh, skem namlu ġewwa l-Unjoni Ewropea għalhekk għandna bżonn aktar preparazzjoni għal proġetti. Proġetti esterni huma ta' importanza strateġika u anka eh, kultant f'postijiet li fihom memx stabilta. Il-Kumitat Pala membru tal komitet tal-Industrija, jen ngħid kemm proġetti marbuti mal-enerġija huma importanti. 50% tas self illi jingħata huma immirati lejn is ħubija tal vanta u eh, dan huwa ta' importanza vitali għal eh, l-Unjoni Ewropea minħabba l-importazzjoni tal-gas eh, il il-balk ta' ġejja minn din minn dawn il-ġirin tagħna tal-van tal-ek huwa essenzjali li IB jiffoka l-isforzi tiegħu fuq dawn il-proġetti li huma marbuta mal sigurtà fil-forniment tal-enerġija naqbel mar-rapporter u nixtieq nifraħlu għanna tassaw ninkoraġixxu kooperazzjoni aktar mill-qrib tal-EIB mal eh, bank tal-izvilupp u rikostruzzjoni u anka mal-bank dinji. E, e, inti skadejt ħafna l-ħin, eh, Sur Lamsdorf. Grazie ħafna, President, bittratat tal-Lisbona, il-politika barranija u tal-izvilup tal-Europa għanda bżon rekwiziti ġodda u għanda sfidi ġodda u għada minn dawn hija il-konsistenza ġifiri li nużaw l-istrumenti tagħna bħalma eh, u il-bank u eh, dan is-servizz ġi tazzjoni esterna b'mod eh, konsistenti u li kun hemm aktar monitoraġġ mill-Parlament id-dibattitu dwar il-politika barranija tista' tittejjeb jekk il-kumitati jiġu involuti e, e, speċjalment il-Kumitat tal-Iżvilupp u dak tal-Affarijiet Barranin. Waħda mill- e, kussjonijiet hija il-trasparenza. Waħda mill- Wieħed mill-pajjiżi ġi esklus minn dawn it-tip ta' investimenti tal-EIB minħabba il-drittijiet tal-bniedem Eh, u minħabba id-dritt tal-espressjoni u minħabba il- eh, il-priġunerija tal-ġurnalisti u eh, umpor anzi jina nilqa illi illi il il-Parlament ħareċ rakkomandazzjonijiet dwar dan aħna tkellimna wkoll dwar l-Eġittu u l-mod ta' kif nistgħu eh, nasistu dawn il-pajjiżi tkellimna dwar l-inolu ceiling u il-Parlament eh, tkellem ukoll dwar l-importanza li naħdmu aħjar ma' l-Eġittu. L-importanti huwa li nirreġixxu b'mod veloċi. Nisperaw illi il-Kunsill il kunsill jilħa eh, l-sfidi li għandu għoddimu u kol dawn l-istrumentu ma' mirati lejn is-suq u dan jista' jwassal l-impatt pożittiv għal iżvilupp fil-Afrika ta' fuq eh, u d-demokrazija f'dawn il-pajjiżi u Eh, dan jgħina biex innaqsu kol mill-immigranti għax ħafna drabi l-argumenti dwar dan huma veru bla su. Grazzi Sur Landorf, issa l-kelima li jmiss. Grazzi, President. Li għajbi għandu għanijiet eccellenti b'mod partikolari tnaqis tal-faqar. U irridu nasikuraw ukoll li da li e, dan kollu jkun e, konformità ma' politiki oħra ma' l-affarijiet irridu nagħmluhom fil-prattika, jiġifieri l-attivitajiet tal-IB jridu jkunu trasparenti għalhekk hemm żewġ emendi li qed jiġu proposti fil-punt 6 u punt 7 e, dawn l-emendi jissuġġerixxu li d-dokumenti għandhom ikunu disponibbli għal pubbliku. Dan huwa importanti ħafna jekk irridu illi soċjetà ċivili tkun informata b'mod tajjeb ma ninsawx illi bit-Trattat ta' Lisbona għanna dispozizjoni ġodda relatati ma' din id-disponibilità tal-dokumenti fl-istituzzjonijiet kollha grazzi ħafna Sinjura Hartland għandu issa għal Sinjur Ċaneski. Mikrofonu jekk joġbu. President, Sinjuri, il-Bank ta' Investiment Ewropew huwa istituzzjoni Ewropea għax huma il-persuni li ħalsu it-taxxa illi qegħdin jikkontribwixxu għal flus li għandu disponibbli u għalhekk irid ikun eh, bank kompletament trasparenti. Irid tkun bank illi f'kwalinkwa żmien u ħin jista juri xinuwa l-operat tijaw u dan fid-dettall. U għalek li jina nishti illi insemmi illi pala rappresent pala eh, rappresentanta pajjiż li huwa eh, fil-frontiera mal-Belarusja jiena favur li frizzar ta' eh, kwalinkwa possibilità li jingħataw self li ta' self lil dan ir-reġim ta' Lukashenko għanna nuru illi id-drittijiet tal-bniedem fil-vant huma importanti għalina daqskemm huma id-drittijiet tal-bniedem fl-Azja u fl-Afrika u naqbel ma dawk il-kollegi illi aħna ma nistawx inkunu ipokriti f'dan il-każ bħal fir rigward tal-Libja pereżempju. Grazzi il sur Ċanerski sassin is-Sur Morganti għal-minuta. President, membri onorevoli, b'dan ir-rapport jippruvaw eh, jirġu jsaħħu l-garanziji Ewropej għal finanzjament tal-attivitajiet estern tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Ħafna minn dawn l-investimenti li huma poġġati mill ebi jinstabu fi dawk il-pajjiżi li dawn eh, fl-aħħar ġimmat eh, qed jgħaddu minn perjodu ta' tibdil enormi u minħabba U il-rapporter dan ixtiq wessa il-garanzija l-pajizi oħrajn li jidir li xaġa paradossa li li nipruvaw eh, nimxu f'din id-direzzjoni ġifiri natu finanzjament il dawk il-pajizi fejn id-demokrazija jgħaddu bjuża. U mm, tajab li nifuka fuq l-SMEs kif il-Kummissarju tajani stess għamel nar it-tnejn li għadda. U mm, Jena nishtiq najt b'dizappunti ehm, l-inklużjoni ta' Turkija fil-dawn ehm, il-pajizi eh, kandidati ta' qabel l-adazzjoni. Aħna tal-Lega Nord għat għat se nirrepeti ruħi se naċċettaw l-inklużjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jt il-President. Issa issur sur Stojanov għal-minuta. Grazzi ħafna President u ċar illi dan ir-rapport eh, ġi diskuss b'mod wiesa ħafna l-idea kienet illi eh, noqogħdu nkomplu nofqu l-flus ta' min iħallas it xaf f'pajjiżi eh, li inkludu lil Turkija fejn laqas biss jiġu rispettati id-drittijiet. Jiena naqbel u kol ma dak li qal l-Earl of Dartmouth. Eh, aħna ġejna letti mit-ċittadini biex insolvu il-problemi tagħhom. Umbat inkunu nistaw uh, eh, natu beneficenza l pajjiżi oħra bħall-mija Turkija. Grazzi ħafna minuta u nofs. Em, karta blu. Em, blu card, sur Calvin għandek inti l-opportunità li tala id-dibattitu bħala rapporter ġifiri ħan tolbok għax għadin daqxaj lura biex nifqu għal minuta u nofs issa s-sur Stavra Fkaristo politi, re, Proedre. Grazie ħafna, President. Kollegi. Jiena nixtieq nifraħ ir-rapporter Sur Kalfin ta' dan ir-rapport eċċellenti m'hemmx dubju President kollegi illi il-kriżi ekonomika preżenti rritna il-sinifikat tar wall tal-Bank tal-Investiment Ewropew tal-Investiment fl-Unjoni Ewropea nifisa imma il-wall tagħha U hija importanti wkoll barra l-Unjoni Ewropea biex tappoġġa l-attivitajiet esterni u l-mandat tal-attivitajiet esterni tal-Unjoni Ewropea. Il-proposta biex nżidu it-trasparenza inkonna anka klawżoli ta' flessibilità għal ridistribuzzjoni tal-flus fir-reġuni u anka eh, li nimxu fuq il-linji ta' din il-politika esterna u anka li nollu il-sealing tal-finanzjar dawn huma kollha proposti sinifikanti u importanti dina naqbel magħhom dawn għax qed l-effettività tal-bank u anka il-limit tal-Unjoni Ewropea fid-dinja. Grazie ħafna. Għal minuta. Is-Sur Mulder. Grazzi President. Ir-rwol tal-Bank ta' Investiment huwa aktar u aktar importanti. L-aktar li huwa importanti għalija huwa il- rating ta' triple A illi għandu dan il-bank il ma jipparikolax l-attivitajiet illi huwa jrid jieħu. Jekk aħna nismu nisimgħu diskussjoni dwar il-perspettiva finanzjarja, allura jider illi il-flus illi eh, huma disponibbli għal bank mhumiex aktar mill milli hemm palissa, milli huma disponibbli palissa. Meta eh, nitkellmu dwar dan il-bank, irridu naraw kif qed jintużaw il-flus biex nilħu l-anijiet tal-politika tagħna u dana minn fil-passat u importanti wkoll illi Naraw xinuwa il-valur mizjot tal-garanziji li aħna provdejna lil dan il-bank ta' investiment u naħseb li ikun utli għal-bank illi kemm jista' jkun malajr namlu rapport biex nejdulu xkienu l-aktar garanziji ta' suċċess fejn aħna rajna dan il-valur miżjut. Dawn huwa dawn huma garanziji relevanti li jgħinuna biex inkunu għaqlin eh, fl-għażla ta' lima flus u lima garanziji ħaj kollu l-bank. Grazzi l-sur Molder. Iva, grazzi ta' prudenza tijak, eh, etnaħas eh, il-ħin għaddej. Istanna l-aħħar kellim f'dan ir-round u dan ħajkun is-sur Poreba. Optimizmem na papa. President, aħna ottimisti meta in inħarsu lejn il-fatt illi f'dawn l-aħħar snin l-politika esterna ġiet imsaħħa. saħħa U issa għanna strumenti ġodda bħal dawk tal-qabel l-adeżjoni jew dawk marbuta mal eh, l-istrumenti tal subjaw u viċinat li IB għandu E, jifoka fuq e, l-enerġija u l-infrastruttura marbuta mal-enerġija u il-trasport fostom il-Nabucco. Il-sħubija mal-Vant timplika u kol rispet lejn id-demokrazija u l-drittijiet tal-bnidem anka fil-Belarusja. U sakemm il-gvern fil-Belarusja ma ma ma jirrispettax dawn id-drittijiet, allura m'għandux ikun hemm finanzjar mill-Bank tal-Investimenta. Grazzi ħafna mela hemmhekk għalaqna dik il-parti tad-dibattitu u nandu issa għal eh, parti tal-proċedura tal-KHDI l-ewwel persuna illi tixtieq titkellem. Anzi, jgħid il-President hemm sitt persuni li jixtiequ li jitkellmu l-ewwel wieħed huwa Sean Kelly. mandi lebda diffikultà li l-Unjoni Ewropea tinvesti fi proġetti barra mill-Unjoni Ewropea b'mod partikolari eh, fejn hemm pereżempju il-ġlida kontra l-bidla fil-klima ma bħala MEP Irlandiż jina eh, inħossa stramba illi hawnhekk niddiskutu dwar il-telf eh, fil eh, fuq il-self illi saru sar barra mill-Unjoni Ewropea meta jiena niftakar fil-bailout illi eh, l-Irlanda qed tħallas bi 3% fil-mija din mhijiex xi ħaġa ġusta u laqas sostenibbli u naħseb laqas mhijiex legali huwa diffiċli ħafna biex nifmu kif aħna għanna dawn il-rati ta' interessi għoljien u li rridu nħalsu meta pajizi oħra barra mill-Unjoni Ewropea jħalsu rati ta' interess ħafna aktar baxxi u l-gvern tagħna lek ħajitlob li jkun hemm eh, negozjati mill-ġdid mill-ġdid dwar dan. Is-sur Pasċa. Grazzi ħafna President, Komissarju. Il-mandat, l-estensjoni tal-mandat tal-EIB konferma illi il-sobija tal-Unjoni Ewropea mal li li IB huwa importanti immens il-mandat tiegħu huwa kruċjali. Dan huwa importanti eh, eh, ħafna uh, anka fir-rigward tal-garanziji, tkun hemm però wkoll disciplina budġetarja u e, biex naraw illi l-anijiet illi aħna waqafna jintlaħqu b'effett tajjeb għandu jkun hemm għalhekk skrutinju u trasparenza ta' dan il-mekkaniżmu Il-President jaqtalu l-mikrofonu, il-kellima li jmiss. Grazzi ħafna, President. Fl-opinjoni tagħna tiegħi l-attività tal-EIB barra mill-Unjoni Ewropea għandha issir skont il-valuri li huma aċċettabbli fl-Unjoni Ewropea infissa u anka skont il-regoli marbuta eh, mal-politika mal politika tal Il-Belarusja mandiċ tiġi għat aċċettata bħala eh, beneficjarju tal-self mill bi jekk dawn iridu jużaw dan is-self, allura dawn iridu jirrispettaw l-istat ta' dritt u l-drittijiet tal-bniedem. U l-Unjoni Ewropea għandha tkun eh, eh, tkun konsistenti f'din it-tip ta' politika tagħha u fis-sanzjonijiet li jagħtihu. Grazzi ħafna. Sur Adi, grazzi ħafna li IB strument intergovernmentali l-istati membri jagħtu garanziji u mbagħad l-Unjoni Ewropea tigarantixxi l-affarijiet barra mill-Unjoni Ewropea importanti biex dan iżomm ir-rating ta' triple A ta' 3A Importanti li l-Unjoni Ewropea tkun azzjonista tejn il-bank eh, biex fasal il-politika. Nafu li 29 biljun se jkun involut, se jkun 100 miljun u kol euro involut u nistaw natu sussidi skont il-proġetti jekk inħarsu lejn il-fond ta' stabilta 60 biljun euro eh, flimkien ma' 30 biljun iġifiri qed nitkellmu dwar il-budget għas-sena sħiħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur Odi sur Klauslowski. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym Grazzi ħafna President. Nixtieq jiena nifraħ ir-rapporter fuq ir-rapport tiegħu eċċellenti jiena naħseb li dan ir-rapport jirrifletti l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew l-estensjoni tal-mandat tal-garanziji tal-EIB importanti ħafna u nittama li e, se jkun hemm suċċess waqt il-konċiljazzjoni. Jiena nappoġġa l-inizjattiva li għandha xtaqsam maż-żona tal-Mediterran, ir-reġjun tal-Mediterran, speċjalment jekk nikkonsidraw il-ġrajiet reċenti, kif ukoll il-ġrajiet fil-Libja naħseb li għandna napoġġaw demokrazija hemmhekk. Mill-banda l-oħra jiena naħseb li id-deċiżjoni li mm, ma natux garanziji ta' self li belarusja deċiżjoni tajba l-azzjoni reċenti u rrit li demokrazija u drittijiet tal-bnedmin ma jeżistux f'dan il-pajis. Grazzi ħafna se nixtieq ngħaddi l-mikrofon s sinjura Gressler l-aħħar kellima. Grazzi ħafna. President, eżis kollegi, qed naħdu wiċċna ma' mowġa ġdida ta' implementazzjoni ta' fondi tal-Unjoni Ewropea permezz tal-EIB. Jiena nixtieq nagħmel twissija bħalissa l-EIB għandu 20 biljun euro ta' responsabiltajiet eh, ġifiri ta' il-budget tal-Unjoni Ewropea għal dik ir-raġuni jiena naħseb li fil-futur għanna vera nikkontrollaw l-użu eh, u għanna nasu l-użu ta' dan il-flus mill ib nafu li l ib għandu 500 impiegat waqt li il-Kummissjoni eh, għanda xi 30.000 ġifiri nafu li nuqqas ta' ċarrezza fil-mandat tal-LIB ma nasibx li għanna aħna nkomplu nemnu li nistaw niprovedizzaw il-liħ ta' oħrajn u li it-telf umbat isir e, soċjali aħna responsabli għal minna ħalla 16 fil-pajizna tagħna issa mikrofonu ta' Sinjora Gressle. Sur Kalles, assistanti twieġeb għal kontribuzzjonijiet f'dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. Mela xi kummenti fil-qosor l-ewwel qabel kollox nixtieq nisħaq fuq l-importanza li insegwu l-iskeda ta' żmien. it trialogu se jinbdew għabbażi tar-rapport adottat wis probabbli illum u lan komuni u li id-deċiżjoni tiġi adottata qabel is-sajf ħalli bekk ma jkunx hemm xi riskju ta' li ma jkunx hemm deċiżjoni sa' Ottubru għax bekk ikun hemm sospensjoni tal-attivitajiet tal-EIB ġifier nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' din il-kwistjoni nista' ngħidilkom ukoll li l-EIB kien attiv ħafna pajjiżi li saru importanti ħafna. il portofoll Eġizzjan għed mill-ikbar fl-IIB u eh, kien hemm finanzjament aktar minn 4.3 biljun euro speċjalment lis-settur privat. Nixtieq niċċara wkoll eh, li il-budget u il-bank huma żewġ affarijiet differenti. Il-bank qed jopera bil-flus tal-partijiet tal-azzjonisti ehm, tal-istati membri u l-bank irrid ikun responsabbli u responsabbli li eh, dan il-flus eh, li jiġi msellef irrid jitħallas lura il-banek huma valuati bir-ratings u diġà darbtejn smajtna li li għajbi għandu l-ola eh, rating u xejn għet qed jaffettwa ir-rating ġifieri importanti li il-bank eh, iżomm ir-rating u eh, dan ir-rating huwa simbolu wkoll ta' suċċess U dwar il-kontroll tal-AIBM Board, il-Kummissjoni membru ta' dan il-Board, l-Istati membri kollu ma' membri ta' dan il-Board. U l-EIB jista' jiġi investigat mill-OLAF u l-Qorti tal-Awdituri ovvjament tagħti l-opinjoni tagħha fuq l-EIB. Jiġifieri jeżistu mekkaniżmi demokratiċi u kif dan il-bank irrid jopera taħt dan il-qafas ikolli ngħid hawnhekk li l garanzija tal-Unjoni Ewropea tkopri biss ir-riski sovrani u uh, ma ħolqot xi riskju għal budget Ewropew mill ħolqien ta' dan fl-1960. Ġifiri, il-bank uh, ovvjament istituzzjoni bi bażi solida jagħmel mm, għażla dwar il-min se jisellef il-flus u ovvjament dawn il-linni uh, gwida ta' politika se jiġu diskussi u um, l-opinjoni ta'kom importanti ħafna u se nikonsidrawa Grazzi ħafna u naddu issa sur Kalfin li huwa rapporter ma nafx hekk jirċiżi xi ħaġa. Grazzi ħafna, President. Najt tlet affarijiet. l bib Istituzzjoni Ewropea, pala parti mit-trattat ta' Lisbonja, u għalek dil-istituzzjoni għandatejn li Eh, jinkisbu l-għani tal-Unjoni Ewropea kemm ġewwa kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea u dawk li qalu li dan il-bank m'għandux ikun involut barra mill-Unjoni Ewropea nixtieq eh, jiena nixbet l-attenzjoni tagħhom għal fatt li l-Unjoni għandha politika esterna u dan il-bank jista' jgħin fil-kisba tal-għanijiet. Tieni punt l-EIB istituzzjoni finanzjara bi rating għoli eh, ħafna. niskanu dwar istituzzjoni stabbli u l-emendi kollha li tress u kienu mirati li l istabli possibilità volatilità tinżamm fuq is-swieq fl-istess waqt dan ma jikontradixxix il-possibilità li jingħataw rapporti u li l-iżvilupp jiġi evalwat kif ukoll impatt fuq il-klima ta' dawn il-proġetti tal-EIB ġifiri mux qed inżidu il-riskju imma tinżidu t trasparenza tal-bank dwar il-kummenti tal-Kummissjoni jiena vera napprezza klim tal-kummissarju Iva eh, eh, xi kwistjonijiet sensittivi ġew diskussi mal-Kunsill imma qatt m'hemmx eh, garanzija qatt m'hemmx deċiżjoni inkluż il-blending kif nistgħu nagħmlu lajnuna l-iżvilupp iktar effiċjenti nafu l-Unjoni Ewropea l-akbar donatur bi mm, għalhekk għandna alternattiva oħra ġifieri jew ma nmissux din it-tema peress li għasun assensittiva ħafna jew inkella flimkien mal kunsil eh, nazlu soluzzjoni aħjar u ntejbu l efficienza ta' kif jintefqu il-fondi. Grazzi ħafna t-nistenna li se jkun hemm kunsens wiesa kif ukoll vot b'saħħtu fil-Parlament u bekk nistgħu nitlu f'negozjati mal-Parlament mal-Kunsill, skużawni. Muchas gracias. Grazzi ħafna. Issa, kunu għaddin nivvotaw aktar l fuq dan il-punt fuq l-agenda li għadna kif id-diskutejna nivvotaw f'nofsenar. Naddu għal-punt li jmiss il-mistoqsijiet orali l-Komissjoni.